there are so many topics on which we are Mela ziz kollegi, għanna ħafna affarijiet li qed naħdmu fuqhom u fl-istess waqt eh, nistennew ukoll minn naħa tal-Kummissjoni li tibatilna l ħidma leġislattiva tagħha. Dak kollu li semma llum huwa ta' priorità fuq l-aġenda tagħna. Jena għadni ġejja mill parlamentu għal saħħa Ewropea, iżda naf li qegħdin taħdmu fuq affarijiet oħra intom ukoll. Fostom il-ċertifikat ta' protezzjoni li huwa importanti ħafna ukoll fil-qasam tal-farmaceutika. Naf li dan huwa importanti ukoll. Iżda naf li tixtiequ tiffoka fuq l-ekonomija ċirkolari, il-plastik u l-kimiċi. jiktar iktar bin, sur Viċi President, natik il-mikrofonu u nistieden il-kollegu wkoll biex imbagħad wara jipparteċipaw fi-skambju ta' opinjonijiet. Grazzi tas-sew tal-istedina tagħkom. Jina fl-introduzzjoni tiegħi ser nifoka fuq l-ekonomija ċirkolari u kwistjonijiet relatati magħha. Iżda passoltu soltu dejjem lest illi inwieġeb mistoqsijiet għandhom x'qasmu kwistjoni ta' ċertifikazzjoni, eċetera. Ma nafx hekk ħankun kapaċi nwieġeb kollox ma nipprova. Kif tafu mexxin fit-triq it-tajba f'implementazzjoni tal-pjan tazzjoni ta' ekonomija ċirkolari. 80% tal-azzjonijiet ġew preżentati jew adottati. L-azzjonijiet kollha preċedenti u l-pakketti kollha adottati f'jannar Eh, juru illi l-ekonomija Ewropea qed tkun dejjem iktar ċirkolari. Il-pakket huwa magħmul minn erba eh, aspetti. L-istrateġija Ewropea għal plastik, il-qafas ta' monitoraġġ ta' indikaturi, it-tielet l-interface bejn il-kimiċi, l prodotti u l-leġislazzjoni dwar l-iskart. U ir-rapport dwar il-materjali eh, materja prima kritika. Issa ħan nibdew l-istrateġija dwar il-plastik L-istrateġija tippreżenta viżjoni għal industrija tal-plastik sostenibbli għalija u innovattiva li tuża il-plastik reċiklat fil-produzzjoni biex nwaslu l-aktar tkabbi xogħlijiet u valur miżjud fl-Ewropa. Biex isir dan din l-istrateġija dalan illi eh, kun hemm bidla fuq erba' aspetti. L-ewwel it-titjib tal-ekonomija u tal-kwalità tal tal-riċiklar tal-plastiks ba sal-2030 il pakket kollu tal-plastik għandu jkun jista' jerġa' jiġi użat u riċiklat. Dan billi intejbu id-disin u intejbu il-kwalità tajba tal-kontenut riċiklat u intejbu ukoll kollezzjoni separata għal-plastik qed nidu kol kampanja Ewropea biex nixprunaw l-użu tal-plastik riċiklat biex nisimplifika l-affarijiet. Aħna rridu li jkollna suq uniku għal riċiklar tal-plastik. Imbagħad li nillimitaw l-iskart tal-plastik, inkluż il-microplastics u oxodegradable plastics, plastik li jintużaw darba. l skart tal-plastik u, u t-nġis tal-microplastics fil-oċeani se jiġu indirizzati tibazzjonijiet li jiffukaw fuq plastiks li jintużaw darba biss u it-tamir tas-sajt li għamlu restrizzjonijiet fuq il-microplastics li għandhom bżon li għandhom lan li jizdidu ma' prodotti kif ukoll ma' oxodegradable plastics. Issa, immexxu l-investiment u l-innovazzjoni. Se jkun hemm iktar riċerka u innovazzjoni biex impattu għad diskrepanza li teżisti. Fl-2018 il-Kummissjoni ser tiżviluppa aġenda għal plastics għal riċerka u l-innovazzjoni sa l-2020 l-EU Research and Innovation Program uh, Horizon 2020 sa jinvesti 100 miljon euro addizzjonali fil-innovazzjoni tal-plastik. Se nqajmu iktar kuxjenza wkoll dwar uh, opportunità ta' finanzjament eh, u tant namlu b'kooperazzjoni li IB u san waqfu pjattaforma ta' appoċ għall-ekonomija ċirkolari. il fost dawnanijiet għanna t tib fil-proġetti l-investiment u l-innovazzjoni. Issa, Ir-raba li jkun hemm azzjoni globali biex jitnaqqas it tniġis tal-plastik. Din l-azzjoni hija meħtieġa mhux biss fl-Ewropa ma fuq livell globali. Hemm bżonn li aħna nixprunaw il-kooperazzjoni tanġibli ma' pajjiżi terzi biex nindirizzaw dawn l isfidra għandu x'qasmu mal-plastik fis-snin il-ġejjin. Fosthom appoġġ għandu x'aqsam ma' inizjattivi multilaterali fuq il-plastik. L-istrateġija riżultat tal kooperazzjoni ta' mal istituzzjonijiet Ewropej, l-Istati membri, l-industrija, l-utenti, l-konsumaturi, l-soċjetà ċivili. Issa, fuq Port Reception Facilities. Fil-kima dak li diġa għad biex innaqsu il rilax tal-plastik fl-ambjent, il-Kommissjoni għadda tal-proposta ġdida fuq Port Reception Facilities, faċilitajiet ta' koljenza fil-portijiet. Lan huwa li intejbu l-ambjent marittimu. Lan huwa wkoll li nisguraw li bastimenti jwaslu l-skart tagħhom fi faċilitajiet xirqa u mhux jarmu kollox fil-baħar. Punt ieħor fil-pakket tagħna il-qafas ta' monotaraċ li jikkonsisti f'għaxar indikaturi prinċipali li huma żviluppati sabiex ikkejlu l-progress fuq l-level Ewropew nazzjonali fit-tranzizzjoni għal lejn ekonomija aktar ċirkolari. Il-monitoraġġ ta' dawn ix-xejriet eh, prinċipali huwa essenzjali biex nifmu jekk hux qed tittieħed biżejjed azzjoni, tippermetti wkoll jiġu identifikati l-aħjar prazzi u naraw fejn hemm bżonn iktar azzjoni. Il-qafas ta' monitoraġġ mhuwiex biss rilevanti għal dawk li jfasslu politika imma jista' jiġi użat minn kulħadd konsumaturi u anke dawk li huma negozjanti biex iwaslu għal iktar azzjoni. Fil-imkien ma' l-prinċipju ta' sussidjarjetà hemm bżonn ta' bosta azzjonijiet fuq livell nazzjonali, reġjonali u lokali biex nipromuovu tranzizzjoni lejn ekonomija ċirkolari. Nixtieq issa nindirizza l-interface rabta bejn il-kimiċi prodotti u l-iskart. Rridu niċċarraw ir-regolamenti fir-rigward tal-materja sekondarja, materji sekondarji fil-qabba tal-ekonomija ċirkolari għalli fil-komunikazzjoni tagħna qegħdin nissuġġerixxu l-indirizzaw erba' ostakli biex ikunu nistgħu eh, nużaw dawn il-materji. Issa, nuqqas ta' informazzjoni fuq is-sustanzi li huma ta' tħassib għal prodotti u l-iskart il-prezenza ta' sustanzi fil-materjal riċiklat, it-tielet id-diffikultajiet li napplikaw il-kriterji end of waste u in-nuqqas ta' ċerezza u konsistenza fl-applikazzjoni ta' metodoloġiji li huma użat fl-Unjoni Ewropea li bihom nikklassifikaw is-sustanzi u l-iskart. Lan huwa li konna b'diskussjoni iktar miftuħa mal-Parlament Ewropew, l-Stati membri u l-partit interessati dwar jekk il-problemi identifikati u l-alternattivi tiġi suġġeriti u miex l-aħjar. Eh, alternattivi. Lan u għalli l-azzjonijiet jisiru sa l-2019 u ikunu imsaħħa b'evidenza solida. Issa, il-Kommissjoni jista' jkun li fil-futur tissuġġerixxi azzjonijiet leġislattivi oħra. Azzjoni oħra li hija parti mit-tranzizzjoni tagħna l-ekonomija ċirkolari fil-reviżjoni wkoll tal-ilma maħsab għax-xorb ser tejn u koll biex ikunem iktar effiċenza enerġetika u ma naħlux iktar ilma. Issa, iktar regoli trasparenti fil-proposta ser jagħtu l-konsumaturi u jagħtu iktar fiduċja tal-konsumaturi fil-ma tal-vit. Dan ser jenu kol biex innaqsu ma sostanzjali l-użu tal-ilma tal-fliskun. Per eżempju, Dan jista' jgħin l-familji Ewropej ifrankaw 600 miljun euro fis-sena. Nużaw għalhekk inqas fixken tal-plastik u u inqas, innaqsu l-iskart tal-plastik. Sinjuri, dan huwa dak li diġa aħna suġġerejna u sen semmi fil-qosor dak li bassibna nagħmlu dis-sena. L-isforzi tal-Kommissjoni li kolna futur ċirkolari u b'karbonju baxx f'Ewropa se jkompli għaddej matul l-2018 u lil minn din is-sena. Din is-sena għandna lan li nniedu qafas ta' politika dwar prodotti fejn fejn ser nifukaw fuq um, il-qafas politiku tagħna biex ikun iktar koerenti jinkorġix il-pubbliku l-konsumaturi privati jagħmlu għażliet iktar għaqlin. Ser ukoll nieħdu azzjonijiet biex nindirizzaw l-iskart marittimu u l-rilax tal-plastik fl-ambjent il-Kommissjoni se tħares ukoll lejn miżuri ta' prevenzjoni u sostituzzjoni għal plastik bużu eh, ta' darba unħidu u wkoll fuq it-tamir tas-sajt. Grazzi tas-sew aħna provajna, nippruvaw nagħmlu dak illi dejjem nipprizzkaw biex ikollna din l-istrateġija sabiex innaqsu l-użu ta' dawn il-fliexkan tal-plastik fil-Kommissjoni tistgħu taraw riżultati tanġibbli. Nisfida għalhekk il-Parlament Ewropew biex ikollna din l-daxxejn kompetizzjoni bejnietna bejn istituzzjonijiet biex naraw li ma istituzzjoni hija l-iktar ċirkolari fl-attivitajiet tagħna. U uh, bl-ewwel round ta' kelliema il-koordinatur rappreżentanti tagħhom imbagħad nisimgħu tweġibiet u ngħaddu għat-tieni round. Siri l sur Viċi President tal kummissjoni din l-aħħar ħaġa li qed tinti ġvid il-kompetizzjoni ta' bejnietna li bej il-Parlament u il-Kummissjoni Ewropea ħani naraw min l-iktar qed jimplementa fil-prattika l-ekonomija ċirkolari kieku naċċettaj jiena fuq l-ekonomija insemmi jiena naħseb li l-anijiet u l-pjanijiet huma verament tajbin iżda nixtiequ li jkunu pjanijiet iktar konkreti nixtiequ illi nresqu lem ukoll fuq l-innovazzjoni u s-saħħa li inti wkoll bħala kummissarju għandek il-kompetenza ta' dawn iż-żewġ ċoqsma u naħseb illi nbidluhom l-affarijiet darba l dejjem. Il-kummissarju Andru Kajtis b'dak li qalilna naħseb illi ġelna nħossuna iktar frustrati minħabba li għalna naġluħ kemm jista' jkun minnu fih rridu nibdew bl-evalwazzjoni tal-impatt ħalli nibdew naħdmu fuq proposta leġislattiva. Grazzi tal-li għatatina din il-possibilità li konna skambju ta' opinjonijiet fuq l-implementazzjoni tal ta' azzjoni tal-ekonomija ċirkolari. Għalija hemm sina kwanon waħda għal dawn l-attivitajiet kollha fl-implementazzjoni tal ta' ekonomija ċirkolari. Iġifiri, li dan issir kollu f'mod komprensiv għal ambjent mhux tossiku. Biex din l-opportunità għalek biex nsaqsi meta għanna nistennu tasal din l-istrateġija għax se jkunu l-prijoritajiet u kif l-Kummissjoni ser tiżgura li l-inizjattivi tal-ekonomija ċirkolari jgħinu din l-istrateġija u mhux waslu l-inkonsistenti. Issa, l-implementazzjoni ta' dawn il-prinċipji jiddependu minn inizjattivi ta' soċjetà u kol biex nużaw il-risorsi naturali. L-implementazzjoni ta' dawn il-prinċipji jiddependu minn inizjattivi ta' soċjetà wkoll biex nużaw il-rizorsi naturali istat ukoll bħala materja prima fl-Unjoni Ewropea. Issa dan wassalni għal kwistjoni tal-endocrine disruptors l-izvilup ta' din l-istrateġija. Nixxin hu din l-opportunità biex insaqsik fiex waslet din l-istrateġija x'ser tkun il-priorità f'din l-istrateġija u President. Din l-sfida hija sfida tajba li jridu tassew eh, nilqaw u nindirizzaw. L-ilma li nixorbu għawnek kienet tiġi mill-Italja, issa tiġi mill-Germania. Nemx tamel. Imma qed naraw il-muntanji ta' plastik li qed jakkumilaw, mela irridu ngħidu meja kulpa tortana u naraw kif nistgħu nindirizzaw din l-isfida. Issa, il-pjantazzjoni fl-ekonomija ċirkulari ġi imni disentejn ilu. Iva qed tajjeb li mexxin f'direzzjoni tajba, iva xaħġa ħaġa qed tiċċaqlaq il-pakket li ġi prezentat mill kummissjoni fuq din l-istrateġija illi ikun hemm ekonomija ċirkolari anke jekk għadna ma wasalniex biex nimħu l-għantana kompletament, biex ikonna tassaw ekonomija ċirkolari, hemm bżonn ukoll nżommu f'maħna l-eco design. X'inhu huma l-proġetti tal-Kummissjoni f'dan il-qasam? Issa fosthom eh, l-appalti pubbliċi, importanti ħafna biex anka nipromovu l-ekonomija ċirkolari, nipromovu il-xiri li jsir f'ekonomija ċirkolari. Fl-istati membri diġa huma għaddejjin xi proġetti nemmen illi l-Kommissjoni għandha l-opportunità li tuża dan fuq livell Ewropew. Lesta li tagħmlu dan? Issa, it-tielet punt, pjantazzjoni. F'dak l-għandu xaqsam mal-biomassa. Fi direttiva dwar l-enerġija li tiġġedded qed naraw armonizzazzjoni bejn il-politika tal-materjali, l-enerġija, dan il- din is-sistema għandha tapplika wkoll għall materja prima u għall-enerġija ir-raba punt issa. Il-pakket jippreżenta wkoll qafas ta' monitoraġġ se jkun possibbli li tiġi jiġu evalwati l-impatt ta' dawn id-dispożizzjonijiet fi kliem ieħor. Se nkunu nistgħu inkejlu kemm din l-ekonomija hija tassew ċirku komplut. Naqbel ukoll mal kommissjoni fuq dak l-għandu xaqsam ma' ċina tajjeb li insibu r rizorsi finanzjarju wkoll f'Horizon 2020. Iżda dan kif nistgħu nisguraw li r rizorsi Ewropej tassew qegħdin jiġu investiti kif xira u li jiġu użati għal eh, ġerarkija tal-samidwar il-ġestjoni tal-iskart U ser jiġru wkoll wara l-2020? X'inhu ma l-passi li ser tieħu l-Kummissjoni biex tiżviluppa l-aġenda tagħha wara l-2020? Mela. Imma lissa l kompetizjoni iktar minn qed idur l-iktar fi kull imkien. U Iva, dawn huma sfidi reali hemm bżonn għalhekk ta' xi ħaġa eff. Tieni parti tal-mistoqsija tiegħi, l-istati membri li qed jippjanaw illi Inneħħu il-plastik ta' membri u għatajet mill-aspet morali, iżda s-suq għet isir dejjem iktar frammentat u qed nieħdu pass lura li mhux serjajna fil-fek forsi tkun tista' tgħinna dwar dan. Grazzi tassew tal-li mal-ħin tal-mistaqsi interessanti tiegħek. Issa issur iCout. Thank you, Madam Chair, and I'll uh, stick to the two minutes. Grazzi, għan prova nizomma dawn iż-żewġ minuti, grazzi, Sur Katajnen. Din uh, l-iskambju ta' kull sena napprezzaw l-ħar darba niftakar li konċeftit skomedati għal għaliex erġevejt ħafna kritika U wissa forsi Iva xifti iktar kontenti mill-axħar darba l-ewwel għaliex għandek għaw proposti tajbin fost oħrajn dik fuq il-plastics jidher li mexxin u naħseb il-kollegi jaqblu ma dan ir-roadmap li il-Kummissjoni naħseb tejna naqra biex inħarsu ikuna perspettivi iktar ġenerali. Waħda mill punta madana kollu li miex daqsek ċari huwa fuq l-eco design U nixtieq nkun naf naqra eżattament x'inhu huma l-pjanijiet tal-Kummissjoni biex eh, dan il-prinċipju eh, nwessawh nagħmlu iktar effettiv, nafu li hemm opportunitajiet imma nifmu li mhux qed nitkellmu biss dwar l-efficienza enerġetika ma wkoll dwar l-użu tal-materjali. Il-Kummissjoni ma dan ukollu sissa mhijiex daqshekk ċara u allura rridu nkunu nafu eżattament eh, x'biħsieba xanda f'moħħa l komissjoni Bata hemm il-kwissjoni tal massa hemm diskussjoni sħiħa tistennina fit trialogi fuq id-direttiva fuq ir-rinnovabbli, però irridu naraw naqraw kol kif ukoll hemm l-użu bifet kaskata tal-biomassa. Nixtieq nisma' minn għandek sorka tajnilhom il-Kummissjoni x'qed nistennew nafu li din hija waħda mill-ikbar sfidi fl-aħħar mill-aħħar nafu illi il-biomassa hija risorsa skarsa u allura kif ħan iżguraw li nużaw dan biktar mod effettiv u anke wkoll nisfruttaw l-effett kaskata. Flużi tiegħu nħarsu l-qudiem għad-diskussjonijiet fuq dan is-soġġett li għaliex rridu nżommu f'moħħna wkoll sur Kummissarju. Grazzi, nemmen li rrid dizappunta l-sur Lize mill-ġdid għall-inqas għallum minna ħatar komissjoni ma tantx għandi wis xinżit ma dak li il-komissarju Andrakajtus Andrakajtus qal kif tafu din naħseb li jew eh, hemm problem mill medicina hemm kellax il-batterji saru iktar resistenti, però nista' niżgurakom illi fil-preżent l-azzjoni leġislattiva hija li qed nipproponi l-iktar waħda effettiva. U aħna ma neskludux illi jista' jkun hemm xi tibdila direttivi, però rridu nħarsu l-ewwel iktar fid-dettall qabel ma nagħmlu xi ħaġa ta' dan it-tip. Nimmer li dak li qed nipproponu ħajwassal għal innovazzjoni u eh, wasal għal żviluppi eh, għal iżvilupp tal-antibiotiċi. Eh. Mbagħad kien hemm il-mistoqsija l-oħra dwar l-istrateġija l-ekonomija ċirkolari u strateġija ġdida, diġa għanna waħda, għanna l-istrateġija tal-2015 illi rridu nqisuha tal l-ewwel pass preżentament din fil-fażi ta' implementazzjoni kif għad fil-kummenti introduttorji tiegħi 80% tal-azzjonijiet li identifikajna fil-pjantazzjoni tal-ekonomija ċirkolari 2015 diġa ġew implementati u nkella ġew adottati fil-fema tiegħi din hija l-ewwel dan huwa l-ewwel grupp ta' miżuri. Iġifieri l-ewwel tentattiv biex nippruvaw nifhmu x'inhija ekonomi ċirkolari, x'inhu l-azzjonijiet li moqsma qed nindirizzaw biex bekk nbidlu l-ekonomija, l-modell tal ekonomi ċirkolari li għandna fl-Ewropa. Nemmen li d-dinja però tinbidel, teknoloġija tinbidel ukoll, u allura il-Kummissjoni mhijiex ħa t-prezenta preżentament il-pjantazzjoni għall ekonomija ċirkolari ġdid, imma nemmen li eh, il-Kummissjoni li ġej fil-mandat ġdid eh, il-Kummissjoni għandha għandha l-obbligu illi eh, toħroġ b'xi ħaġa ġdida. Fuq l-endocrine disruptors, nixtieq ngħid li kena l-esperti jaħdmu fuq din il-kwistjoni minna tagħna kif fuq tajjeb issa qed nitilgħu fuq livell talajna dan fuq livell ta' kabinet, ġifiri fuq livell ta' sew politiku u fi ftit ġimgħat xhur żmien jista' jiġri jista' jseħħi li din is-sena noħorġu b'soluzzjoni kwestjoni ta' sew komplikata, però ta' sew importanti wkoll importanti era li rridu nkunu, rridu nżommu ma' żminijiet. Fuq eh, l-eco design, nemmen li din hija eccellenti li ġabet riżultati eh, straordinarji kif tafu eh, l-ewwel setta miżuri taħt l-eco design kif ukoll direttiva fuq l-etikettjar enerġetiku dan diġà ħaj jifranka enerġija sa l-2020 illi jikorrispondi għal konsum ta' enerġija ta' sena fl-Italja. Jekk jirnexxi, jekk pereżempju nieħdu sitt prodotti ġodda illi aħna tippjanaw li nżidu fid-direttiva ta' l-ekodizin, nistgħu nigwadanjaw bimetu ieħor l-istess ammont ta' enerġija daqs dak tal-konsum manwali tal-Svezja, ġifiri, qed nitkellmu fuq l-frankar, fuq frankar ekwivalenti tal-konsum enerġetiku annwali ta' żewġ stati membri e nistaw nikkonsidraw pereżempju magna ta' kafe jew nkella hair dryers. Din id-direttiva fuq l-ekodizin tista' twassal għal affarijiet kbar. Fil-fatt minn daqsxejn ta' xmara u jista' jgħid qed naslu għall-oċean. Nittama tassew li nwessaw il-kamp ta' applikazzjoni taħt il-mandat, ma nafx kemm jien nexxina, però nwedukom illi qed naħdmu fuqha. Sur ħajka u tinaqbel miegħek illi għandna nwessaw dak illi għandna, pereżempju fuq eh, f'termini ta' effiċjenza fl-użu ta' rizorsi. Neben eh, li vera hu ta' kbira din imma ta' min wieħed jagħmel l-isforzi prova bada. Fuq eh, ir tal-prodotti hija xi ħaġa ta' min forsi nindaħluha wkoll fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din direttiva. Din eh, dan huma l-femit tiegħi imma ma nistax inwietkom illa ħanoġu b'xi proposta il-lum jawada, kiku kien fidejja Iva, nista' ngħidilkom minissa issa illi kikun wessalkom ta' applikazzjoni. Xħat semman bat il-proibizzjoni ċiniża fuq il-plastics, fuq eh, l-importazzjoni innovawa kosta kollox. Eh, Irridu iktar innovazzjoni, innovazzjoni teknoloġika fost oħrajn, infatti huma il-flejes edin emmek, edin emmek ximkien jew jinħarqu barra mill-Europa jew kella dwar l-azzjonijiet nazzjonali li forsi jistgħu jkunu qed ixxeklu dawk plastik differenti minħabba l-istens l-istess standards ta' kwalità japplikaw. Problema preżentament hija li għandek tipi differenti, ħafna tipi ta' plastik ġej minn jiġi riużat, design filmija. eżattament eh, minn fejn ġejja, ġifiri rridu naraw li kun konxu li jekk jista juża plastik kolonna tiegħu kite eh, fil-artiklu eh, kienet jitkellem dwar il-belt ta' Freiburg, ma nafx xaħat xi ħadd ġej minn titfa' euro bħala depositu u tingħata pezza tal-plastik iktar rezistenti illi tuża eventwalment eh, meta tirritorna lura lejn il-kafe jew nkella fl-istazzjon tal- fil-pompa tal-petrol biex tuħu xtuħu tuħu tazza kafe, eh, adottata fuq skala zaħira, pero nemmen illi jista' jskonna azzjoniet bħal dawn u oħrajn li komplementawhom bħala parti mill-istrateġija fuq lotti mhuwiex kbar, però mhijiex raġuni għaz biex ma nisentaw l-użu tagħhom jew l preżenza tagħhom diġà s qed jieħu azzjonijiet volontarji bi skart eh, fil-baħar ġej minn dan dan il-materjal għandna l-problema tagħna eh, ovvjament fl-Ewropa, l-azzjoni internazjonali fuq il-biomassa u l-prinċipju tal-effett kaskata nemmen il-lejun ta' biomassa huma ftit però rridu naraw naqra nfittxu anke l in mill-Ewropa, partikolarment jekk wieħed nimmen li nistgħu nista' naqaf hawnhekk jgħid il-Kummissarju. Grazzi t-tieni round issa minuta jekk irrobkom tinsewx. Is-Sur Florence. Ja, vielen Dank, Herr Grazie ħafna, Sir Vice President. Sir ċaffariet ħadd gost li inti semmejt, ġifiri l-standard ta' kwalità fuq il-prodotti riċiklati, dan hija xi ħaġa li aħna għandna nitolbu għalija u jekk ħajkonna fil-fatt standard ta' kwalità aħna verament għandna bżonnu ħalli bekk nisviluppaw s-suq inkella ħajkun hemm ħafna billi d-dinja xi ħaġa importanti mhux biss għall-materja prima, iżda anke għall-enerġija, ġifiri rridu nifukaw fuq il-materjal fuq il-materja prima, inti mistoqsija fuq il-plastik, inti tixtieq illi timxu fuq iċ-ċiklu eh, bidla fl-użu tal-tazzi tal-kartun, per eżempju. Din xi ħaġa iktar sempliċi, iżda fuq l-ippakjar ta' tipiħor kif se nagħmlu. l Grazzi ħafna, Signora President. Iva, jiena immexxi delegazzjoni ta' ċina u stajt ngħidulkom li ċ-Ċina kienu qegħdin u l-bibu eh, ripli għal l-na f'dak li għandu x'jaqsam il possibilta li nibatu riska u l-bibu eh, ripli għal l-na f'dak li għandu x'jaqsam il-possibilità li nibatu riska illi aħna nixtiequ li jkollna kemm jista' jkun iktar riċiklaġġ. Ġifieri jridu nkunu nafu iktar fuqha. U aħna fil-fatt qed niddiskutu il-plastik miegħek illum u parti mill-mistoqsija tiegħi inti qed illi tixtieq illi jkun hemm standards għal plastik irriċiklat. Minħabba li fil-fatt aħna qegħdin naraw li ħafna mill-kumpaniji ma jafux eżattament li ma li il-kulur abjad jgħat jinbih inqas milli kieku jkun fil-pakkjar per eżempju għabjat jew trasparenti, ġifiri għanna bżon ta' kampanja ta' formazzjoni anka fuq dan. Narveli jatanaki. Thanks for Commissioner. Grazzi, grazzi, Kommissarju, għatajt l-onorevoli Jatelmaki. Dil l-idea ta' reċiklaċċja tal-plastiki. Nixtieq norbota ma mistoqsija ġifiri kif l-Unjoni Ewropea tħoss li għandha tippromuvi l-użu ta' materjali li jieħdu post il-plastics fil-waqt li tara fil-fatt li ċertu materjali ma jistawx jikkompetu fuq is-suq meta wieħed iqis il-prezz baxx ta' ċertu plastics. It-tieni mistoqsija marbuta ma' dejjem mal problema tal-plastics u x'jiġri barra mill-Europa. X'tip ta' kooperazzjoni taraw intom ma' pajjiżi terzi, mhux qed nitkellem biss dwar iċ-Ċina ma' anke pajjiżi terzi oħra. Sinjura President, grazzi Sur Katajnen, jatawnek. hawnhekk. Aħna nilqgħu dan il-pakkett ġdid tal-plastics kif ukoll l-inizjattivi u il-konsum u ċertu użu tal-plastik. l mistoqsija tiegħi hija sempliċi. Ir-Kummissjoni ambizzjon hija ambizzfix mhux problema biss tal ma u wkoll problema għal pjanti tal-manġar ta' skart u pjanti oħra oħra. Jew inkella il-prodott il-prodott liħor li kome eh, il issa xed tat eh, jew inkella pereżempju dawn eh, il-kontenituri żgħar ta' krimer hemm ħafna il-Kommissjoni ħat indirizza dawn il-problemi fil-leġislazzjoni li jmiss dwar il- hija komuni wkoll għal problemi iktar ġenerali, nitkellem dwar tassazzjoni, li għaliex ħafna drabi għanna reċeklaċ tal-plazzjoni ta' reċeklaċ mod ġenerali. Issu din il-kwestjoni ta' tassazzjoni flimkien ma' dik ta' reċeklaċ ta' ma' sempliċi ta' sa' tal-ħġieċ tqum bis 50 ċentezmu fl ħar mill ħar jek t-ritorna jxew le fidejk imma neħmen li huwa mod kif nirresponsabil impedizjoni bħalissa għaddejja ma nafx hemm xi pjan fuq livell Ewropew naf li hemm ċertu stati membri hum iktar deċenti minn oħrajn hemm pjattaforma li flikel marbut mal-problema tal-tikketjar tal-ikel Jiena ikolli ngħid ma niflaħx nar iktar jiena bħala e, ċittadini Ewropej illi e, għedin e, ħabtu ċom ma' din illi mumiex mux tajba nemmen na tikketta għal prodotti high-tech illi ikollom ehm, minn wieħed sa għaxra biex vana eh, nemmen li jattamin tamin eh, ifaħħara illa li eh, rridu nkunu nistgħu nirrixxu fuq livell fuq livell nazjonal ċertament, però tajjeb il l-Ewropew minn issa sal-aħħar tal-mandat tiegħek tagħha. L-iktar li fokajna fi transizjoni l-ekonomija ċirkolari hija il fat li konna targets oh, miri ola daqnt. Nemmen il-direttiva fuq l-ekodizajn revizjoni eh, waslet eh, iktar qabel mill-istennejnija l-investimenti, verazzjoni biex ikun hemm investiment f'infrastruttura investiment fl-infrastruttura illi jifavorixxu din it-tranzizzjoni li nistgħu Nihdu nistaw nieħdu xi mistoqsijiet oħra, ma jidhirx l-każ, però ngħaddi l-kelma l-Kummissarju. Xejn naħseb li din kienet waħda mill-iktar kwistjonijiet importanti li konna nikkonsidraw matul eh, il periodu ta' żmien illi jenna naħdmu blefsi, verament ftit kien hemm proġetti illi kienu għadin jinvestu fl-ekonomija ċirkolari nistgħux nifhmu għalfej forsi minħabba l-funu appoġġati jew finanzjati mill-lefsi. Iżda jiena nittama illi inti ħatenna biex nibatu l-messaġġ lill-operaturi tal-ekonomija ċirkolari jkunu fejn ikunu ħalli naraw jekk għandix bżonn ta' iktar finanzjament tal-kapital importanti wkoll li nikkonsidraw diskutu. U issa fuq il-plastik li jintuża darba biss. Aħna dan it-tip ta' pakjar għanna <coughs> liġi għalija. Introduċew taxxa miżata żgħira trid titħallas biex jintużaw dawn il-pakketti ta' plastik li jintużaw darba biss. U dan verament kellhom impatt fna iktar. Naħseb li dan kien eżempju eċċellenti. Minflok ma jkollha leġislazzjoni jew liġi partikolari li implementaw jista' jkollna forsi viżjoni iktar wiesa ħalli bekk konsumaturi. Jiġifieri jekk jirnexxielna li influenzaw l-imġiba tal-konsumaturi, din hija verament xi ħaġa pożittiva. aħna li plastik li jintuża darba biss u fil-fatt ma nafux eżattament x'tip ta' prodotti ħan inkludu, però tistgħu timmaġinaw pereżempju il-tazzi tal-plastik li jintużaw darba biss jekk jistgħux ikunu inklużi f'dan ir-regolament jew nkella distros jew xi ħaġa skart li jinstab ukoll jispiċċa fil-baħar. Għalhekk aħna jekk irnexxielna naqsu dawn il- l-oġġetti li mbagħad jispiċċaw fuq l-xtut tagħna u fuq il-bajjiet tagħna verament tkun xi ħaġa pożittiva. Issa u xa jispiċċa x'imkien biex ħanqod insemmi lil ħadd bismu l-ebda pajjiż minħabba li nkella jista' jkun li hekk isir iżda hemm pajjiżi oħrajn Azjatiċi fejn jista' jintbasir, iżda hemm pajjiżi oħjar oħrajn Azjatiċi fejn jista' jintbasir. Għandna bżonn li jkollna standards biex nidentifikaw il-probaw fuq din qed naħdmu għadna. Issa li sinjura Jatemaki, nixtieq ngħidilha kwa għall-użu tal taż per pereżempju jista' bħalissa għandna plastik li huwa biodegrada. Xi permess tal-standards x'inhuwa xi jfisser meta ngħidu biodegradabbli minħabba li dinja hija xi ħaġa li tista' tkun inkluża f'ċertu kundizzjonijiet. Anke biex nippromovu materja prima ġdida illi rridu ninkludu l-ekonomija ċirkolari u l-politika tal-plastik bħala parti minn dan id-dialogu tal-livello li maċ-Ċina u anke mal-Ġappun. Xi. Inċentivi ta' riċiklaġġ f'termini ta' taxxi għadna t-nanalizzaw l-possibiltajiet għadna ma nafux ta' inċentivi finanzjarji oħrajn biex nikzbu l-anijiet tagħna. F'termini ta' taxxa, per eżempju, waħda mill-kwistjonijiet żejt il qed tintuża għal produzzjoni tal-plastik. Naħseb l-affarijiet huma pjuttost komplikati ma nistax ngħid illi aħna maħniex qegħdin infasl hija illi aħna għandna pjattaforma li qiegħda tiħossib din kwistjoni. Issa l-kwistjoni ewlenija hija kif ħan kalkulaw eżattament minn fejn dempju aħna rridu naraw jekk ikunx l-istat membru jew inkella ikunx hemm regola f'ħna mhux qed neħdu bis-serjetà din il-problema. Din hija problema serja iżda aħna xtaqna nifmu x'inhi hija l-problema qabel ma nieħdu azzjoni. Jeb ħafna fuq il-livell Ewropew x'tib ta' azzjoni jistgħu jittieħdu ġifieri għandna kwistjoni simili wkoll anka għat-tikketta tal Naħseb li wieħed jista' jara li ħaj influenza ħafna l-konsumaturi u l-mod ta' kif ħajġibu ruhom jekk jishtru xew le. Dan l-eżempju ħan rifletti dwaru. Grazzi ħafna l-Kummissarju, passoltu aħna nistaw nejdu li ħankomplu nikoperaw naħdmu flimkien nittamaw li nikkonkludu b'mod konkret dan il-fajl qabel it-tmim tas-sena 2000. Qabel is-sena 2020 għanzi ħalli bekk nkun nistgħu nikkonkludu nippreżentaw liċ-ċittadini tagħna r-riżultati tal-ekonomija ċirkolari. Grazzi ħafna kien diskussjoni ferm interessanti. So, we can discuss it whenever you want. So um, we don't whether we come up, come, come up with a proposal yet. So we do have a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 Uh, so dear colleagues, we'll have to take a, a small break because... Eżis kollegi konna niqfu ftit minħabba li rridu nistennew li sur Gerbrandi u għel flaqa sur Gerbrandi ġifiri għan nistennew. 10 minuti u nibdew. Okay, dear colleagues, if you take your seats, maybe we can... Eżis kollegi, jekk eh, forsi kullħat tipoġġi bil-qeda, nissaw nibdew bil-punt li mis fuq l-agenda tana. Skambju, Marek Zvigrinic, rappresentant tal kommissjoni Sur Brunic. Asta Marianne Wolf exchange of views with the director of the agency in order to debate the working program for Edin għawek biex niddiskutu l-program ta' ħidma tal-Kummissjoni għas-sena 2019. 2019 u 2018. Aziz direttur tal-Kummissjoni, aħna ħerqanin li nisimaw minna ħatijak x'għandkom f'moħħkom għal programm ta' ħidma li jmiss nixtieq ukoll li kif tafu id-delegazzjoni tal-MV ħazzu l-Aġenzija fit-tieni semestru ta' din is-sena. U naturalment wara l-prezentazzjoni tiegħek imbagħad nista' nistieden li Sur Brandi u lill kollegi li jixtiequ jisaqsu b'xiftit mistoqsijiet. Iżda nibda bil tija tiegħek l-ewwel, jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Signora President, grazzi qed tuni l-opportunità li naqsmu ma'kom xol xogħol li aħna qegħdin nagħmlu fih dan il-Kummissjoni. Naħseb l-ewwel nett importanti li ngħidu eżattament x'qegħdin nagħmlu aħna fuq din il-perspettiva f'termini tal-aki u l-appoġġ li aħna qegħdin nagħtu l-istituzzjoni matul din is-sena f-sena d u anka li l-minna ħna qegħdin nanalizzaw ħafna mill-kwistjonijiet tal-aki iżda qegħdin naħdmu wkoll fuq l-iżvilupp tal-Aġenda 2030 fejn aħna qegħdin naħdmu mal-imsieħba tagħna fl-Ewropa u mal-pajjiżi membri biex niżviluppaw metodi ta' rapporti u anka pakketti bħal il-pakket tal-ekonomija ċirkolari, il-pakket tal-enerġija u tal-klima wara Pariġi, l-Unjoni tal-Enerġija u l-anijiet tal-iżvilupp sostenibbli. U dawn huma kollha affarijiet li aħna ħadna fil-kontest tas seba eh, programm ambjentali ta' azzjoni illi jissieħ bl-Ingliż Living Well Within the Planet's Limits li ngħixu fil-limitazzjonijiet tal-pjaneta tagħna, limitazzjonijiet ekoloġiċi. Aħna beħsibna wkoll illi nieħdu ħsieb fuq l-analiżi tal-aġenda focus u insistenza partikolari jekk taħsbu taħsbu daqsxejn fuq l-ekosistema taraw li l-ambjent provda l-ċittadini tagħna biktar benestri waħna għadin nifukaw fuq il-sistemi tal-enerġija fejn qed nifukaw fuq ix-xogħol tal-Unjoni tal-Enerġija u jekk inħarsu lej sistema tal-ikel ħan nifukaw iktar fuq l-appoġġ tal-PAK u r-riforma tal-PAK iżda nixtiequ ngħidu wkoll li aħna dan l-aħħar ħdibna fuq ir-rapport tas-sistema tal-ikel li mhijiex qiegħda tidentifika l-bidja bħala l-unika stadju fl-approċ sistemiku fejn aħna edin naraw li dan ħajkun ta' beneficju. F'termini ta' sistema urbana aħna nkomplu naħdmu b'kooperazzjoni ma' l-imsejba tagħna u hekk anke ma' diġi reġġew biex aħna nappoġġaw l-Aġenti ta' Sostenibilità Urbana u anke fuq il-sistema tal-mobilità aħna qegħdin naħdmu iktar biex nappoġġaw it-tnaqqis tal-użu tal-korbonju u Ir-rabta tal kwalità tal-ajru nixtieq insemmilkom żewġ rapporti il-rapport il tal-mekkanizmu tal-rapport fil-qasam ta' trasport fuq il-mobilità sostenibli eh, illi konna din nitkellmu fuq approach sistemiku u għanna rapport li ħarġ din is-sena fejn qed nifukaw fuq l-avjazzjoni u l-tniġġis tal-baħar, żewġ suġġetti verament importanti. Nixtieq illi wkoll ngħidilkom illi fil-approċċ tal-ġestjoni tat-tarif li aħna għandna illi jiffoka aktar fuq il-monitoraġġ fuq il-data, l-indikaturi, l evaluazzjonijiet l-assessments u il tarif Ġviri ħana din naħdmu fl-imkien ma' DG Envy kif ukoll ma' DG Klima biex natu għom iktar għajnuna u nappoġġawhom f'dawn il- loqsma zdaħna qegħdin naħdmu wkoll anke mal-Istati Membri qegħdin immexxu n-netwerk anke tal eh, netwerk tal-ambientali kien hemm bosta mijiet ta' istituzzjonijiet nazzjonali li qegħdin jindikaw ukoll ċertu titjib fuq din l-aġenda u anke meta nitkellmu fuq l-analiżi dan huwa propju fejn aħna qegħdin nittamaw li nipprovdu iktar tarif. Innovazzjoni b'saħħitha hija l-integrazzjoni iktar b'saħħitha ta' data illi ġejja mill-programm ta' Copernicus fejn aħna qegħdin li nataw lan illi nifukaw fuq dan il-kompon dan il-lat fejn aħna nikkoperaw iktar mal istati membri iżda fl-istessin nużaw id-data tal-atmosfera li għedin noħdu għam il-program ta' Copernicus, jekk intom tħarsu lejn il-xol li għana għedin namlu fuq eh, is-seba prioritajiet tal-program ambientali ta' azzjoni li huwa ambientat sa' sena 2020 waċar li l-ewel għan u għafukat fuq dan ġifiri fuq il-kapital naturali mbatt għanna il-ujħor fuq il-karbonju. il eh, karbonju li kopri l-STGs ukoll u jekk aħna nitkellmu fuq il-pressjonijiet li ġejjin mill-ambjent kien hemm ukoll numru ta' SDGs oħjar, ġifieri aħna biex xogħol tagħna din nifukaw abbażijiet tal sdg sewlenin. Xogħol importanti li aħna konna qegħdin nagħmlu wkoll kien il-follow-up u l-monitoraġġ u nikkontribwixxu għal seba' EAP permezz ta' dan il- program ta' monitoraġġ jekk inħarsu lejn l-affarijiet differenti li għandhom x'jaqsmu dan għandna fl-ewwel kolonna la it tendenzi tal-passat u mbagħad fit-tieni kolonna għandna il-dak li għadin nistennew li ħajġi s-sena 2020 nil nilħu dak li għanna flaki. U memx għoddu t tibżaw, memx mx ħanoqot nidħol fil-dettal fuq kull linja. Naħseb li bil-kuluri tistaw taraw li iktar ma neqorbu lejn sena 2020 hemm problemi kbar f'termini ta' implementazzjoni u problemi biex nilħu l-anijiet ta' seba program ta' azzjoni ambientali fuq il-kapital naturali U jekk inħarsu lejn l-ekonomija ambientali għed naraw li xorta wahda markati blaħmar u bl-isfar u kwistjonijiet tas saħħa ambjentali qed naraw li hemm żewġ dozz bl-aħdar u l-bqija l-oħrajn immarkati bl-isfar u bl-aħmar. Naturalment tistgħu saqsun iktar mistoqsijiet fid-dettal però dinja l-istampa ġenerali. Issa nixtieq li nifoka fuq xi ftit mill-affarijiet li aħna nifukaw fuqhom biex ikon iktar innovazzjoni fl-approċ tagħna. Waħda mill-affarijiet li aħna għamilna minnaħa tal-Aġenzija tagħna hija li noħorġu biktar rapporti żah kif aħna għamil edna f'dan l-ħar ftit snin, jekk ikonna approċċ bazzat fuq il-mappa ewlenija ħalli u minn fejn l-iktar ġej tarif. Fil-fatt, f'Novembru aħna bdejna bl-indiċi tal-kwalità tal-ajru f'Pariġi jekk taħsbu fuq dan ir-rapport li issa għandu bosta mijiet ta' kopjista nafu li kien hemm kważi design miljun persuna illi raw dan il rapport u iktar minn 5 miljun persuna illi ġew iżuru u eh, kif tistgħu taru anka bil-mappa fejn m'hemmx eh, tikki bil-kulur hemmhekk l-istati membri mhumiex din jikon jgħinuna biex naġġornaw dan kollu mela jiena naħseb li dan meta publikajnieh verament immotiva il-ċertu stati membri uħedġiġom biex jatuna ktar informazzjoni fostom ċipru l-Bulgarija. Eżempju ieħor huwa Natura 2000 u Emerald 2017 u jiena tinsemmilkom Emerald 2017 biex nisħaq fuq il-fatt li aħna din naħdmu e, f'kuntest pan-Ewropew. Jekk intom tixtiequ tipproteġu numru kbir ta' zoni naturali dan huwa l-aħjar ħaġa li nistgħu nagħmlu. Għanna 300 iktar minn 32,672 persuna li jaraw din is-sistema wanka anka fuq Wise Marine ta' fuq illi Wise Marine hija waħda mill-affarijiet li aħna tnifukaw fuqha għal bosta raġunijiet u aħna qegħdin nagħtu wkoll idea tal-żoni protetti maritmi u bekk ikolkom idea kabrabta mal mal eh, l-ilma ta' fejn eh, tal-bahar fejn nomu 10.000 kopja għanna ta' dan il-rapport u hemm iktar minn miljun 400 tal-ilma. U rajna illi dan l-aħħar wassal għal 3 miljon persuna li żaru il-sit tal-internet tagħna u eh, bdejna minn hemmhekk kumbat eh, verament żdiedu l-ammonti ta' nies li bdew jaraw dawn il-mapeb. Ir-rapport tagħna dan ħajkun iktar minn qatt qabel iffukat fuq is-soluzzjoni fejn aħna ħan niffukaw fuq il-perjodu ta' tranzizzjoni brabti tal-innovazzjoni u profili ta' investiment għal iktar proċess li għas-seklu 21 u mhux ibbażata fuq dak li kellna u esperjenza fis-seklu 20. Mela biex nikkonkludu l-preżentazzjoni tiegħi, nixtieq li nitkellem fuq tliet elementi li naħseb li huma problematiċi li naħseb li nista' eh, nbassalhom għal din is-sena fuq is-sena 2022 anke fuq il-Bord ta' Ġestjoni fejn Parlament huwa rappreżentat aħna qegħdin naħdmu fuq inċertezza brabta ma' diskussjonijiet tal-MFF qegħdin ikonna wkoll nuqqas ta' ċertezza dak li għandu x'jaqsam mal-Brexit, hemm nuqqas ta' ċertezza anka brabta aħħar ta' Mejju biex ikun hemm proposti leġislattivi u aħna qegħdin noqorbu lejt minn tas seba programm ambjentali ta' azzjoni u aħna ma nafux eżattament kif se x'sura ħajjiħu it-tmin EAP, it-tmin programm ta' azzjoni ambientali, ġifiri dan kollu qiegħed joħloq ħafna inċer għal bord ta' ġestjoni fuq il-big data u l-data mining fuq l-użu tal-informazzjoni ġeospazjali li se tkun iktar disponibbli dal-waqt anka fuq il-tamir xjentifiku li jista' jikkontribwixxi għal monitoraġġ tradizzjonali tal-kwistjonijiet aħna għanna ħajkonna bżon iżda fl-istess ħin rridu nivvestu f'relazzjoni differenti anke l istati membri. U dan ukoll issa iħeġġiġni biex nitkellem fuq ir-riżorsi mela kif qedtilkom aħna minna tal leġent ħela eh, u aħna identifikajna wkoll dak li għandna pala realtà fit-sena 2018-2019 u aħna fuq xogħol internazzjonali kolna naqqasna l-preżenza internazzjonali tagħna u aħna qegħdin il irwieħna biex nappoġġaw l-Unjoni Ewropea fuq il-Konvenzjoni tal-Biodiversità l-UNEA missjonijiet Jiena mhux soltu li nilmenta fuq għadin minħabba il jiena si eh, xiftit snin ilu aħna naqasna minn ċertu affarijiet iżda meta nippruvaw nissuġġeru xi ħaġa fitness check il-file tal-bidja tal-, -bidja, tal ekonomija bioloġika u anka tiwja għal dawk li faslu l-politika mhux biss fi Brussell iżda anke fl-Istati Membri għandna ħaddiema li huma verament impenjati u determinati biex. Mr. Uh, Gerbrandi. Yes, thank you, Madam Chair. Grazzi, Sir Garandi. Nirringrazzja lil Marcos Skoulos u Peter Henneka għal ħidma eccellenti tagħhom fil-bord ta' ġestjoni Fisem il-Kumitat Envi, fisem tal-Bord ta' Ġestjoni, professur Finski u u l-kollega u koll nil awkom f'dan il-komitat tana. Uwa hija laqa importanti ħafna, speċjalment fid-dawl tal-messagġi li tana il-kollega l-lum għas tax fil-Mija huwa ħafna. Huwa ħafna iktar mill-medja Ewropea. Meta tagħna pprovajna nillimitaw it-tnaqqis fil-budget iżda dan xorta sar u għalhekk naqset 30 sa 40 fil-mija l attività internazzjonali tagħha naqset 30 sa 40 fil-mija l-attivitajt internazzjonali tagħha qasadhom jeżistu. Hija ħasra illi li ea se jkollha tneħħid uħut minn dawn l-attivitajiet u koll, għax hemm iktar bżonn, hemm bżonn ta' iktar minnhom mhux inqas minnhom. Imma mbagħad fl-istess waqt qed naraw rwoli ġodda li qed jingħataw l-Aġenzija bħal inizjattiva dwar finanzjament sostenibbli li hija kruċjali għas-snin li ġejjin. Se jkun diffiċli li l-Aġenzija tipprovdi informazzjoni għalina l-Kommissjoni u lill-Istati Membri. Dan huwa element essenzjali Issa, naf illi l-Aġenzija qed tagħmel użu minn satellita. Naf illi il-programm Copernicus fl-Unjoni Ewropea qed jiġi użat ukoll mill-EEA. Smajt ukoll li hemm idejat fejn suġġerimenti fejn jitneħħew dawn responsabiltajiet mill-EEA biex tiffoka iktar fuq l-aspett ta' sigurtà fl-Ewropa Jekk il-kwistjoni ta' biodiversità l-UCF u l-bqija u kwalità tal-ħarja jekk li EA mhix iktar flok li tagħmel dan ix-xogħol mela xtaqt insaqsi l-Sur Brannings x'inhi l-opinjoni tiegħu. Li hawnhekk, Sinjor President, jekk jogħġbok. E, dziękuję bardzo. <clears throat> Jak zwykle. Sena, ma nafx e, il-Parlament Ewropew kemm tassew jagħmel użu minn dan diffiċli li nevalwawa din il-ħaġa tkun ukoll bażi li fuq assir l-evalwazzjoni. E, kif issir referenza għal-jom meta nagħmlu evalwazzjoni ta' sostenibilità tal-ekonomija. Ħaġa oħra għarijiet illi eh, ġew deċiżi fl-2013. Iżda jiena jidir li illi r-riċerka agrikola eh, dan ukoll eh, relevanti mal-ftejm ta' Pariġi għandu x'asam ukoll tista' twassal għal bejn 12 sa 41 fil-mija pro tal-ħamrija, il-kultivazzjoni mill-ġdid tal-ħamrija, jew li dawn jirġgħu il-sekwestrazzjoni tal-sekwestru tal-karbonju probabbli jiswa inqas milli nibnew installazzjonijiet ta' ħaġa oħra li għanda xtaqsam mal-potenzjal li qed jiġi riċerkat ukoll u evalwat għandu xtaqsam mal-kultura mal-rittima. Iġifiri dak li għandu xtaqsam mal-biomassa fil-Bahar Baltiku juru illi fċertu zoni, zoni speċifiċi, il-biomassa mill-alka mill-mikroalga tammonta għal eluf, ftit eluf ta' banti f'dak l-għandu x-xaqsam mal-użu tal mikroalga għal finijiet differenti. Inkluż il dak l-għandu xaqsam mal-bioekonomija. l-iskribek. Grazzi tassew, Signora President, grazzi Direttur tal-li jgħat eh, mana għawnek. Xtaqt nifraħlek għal bicċa xol ambientali ħafna iktar mill-politiċi. Dawn il-mapep pubbliċi l-istati membri it-telli intom irċivejtu mill-istati membri. Mux id-data li iġġenerajtu intom mis-sorsi ta'kom bħal ritratti ta' satellita per eżempju. Jifrajtu qed jittiebu f'ċertu setturi bħal qasam ta' enerġija li tiġġedded. Ifissru illi dawn qed jiġu użati għal l-impjanti u kol bekk sta tikseb ċertu tiegħek naħseb tista' ssib illi teknoloġiji oħra. Grazzi l-Onorevoli Grosted. Grazzi ħafna, sur direttur. U sew importanti li eh, t-intervjenu kultant żmien u tgħidulna naqra x'inhu ma' diffikultajiet, diffikultajiet budgetarji, fost oħrajn imma nafu wkoll li qed issir pressjoni dwar l-ilma. Saret evalwazzjoni ta' impatt reċenti edituri li hemm iktar minn tnejn u 20 miljun u nofs mill għall-abitant Ewropew li huwa espost għal riskju ta' ilma ilma kontaminat ma li xikultant tal-li din hija problema ekonomika, ta' saħħa, ma' wkoll ambjentali, kif nistgħu nerġgħu inrammu il-fiduċja dejjem fuq l-ilma, imma fuq l-uż fuq it-trattament ta' l-ilma ta' dranaċ. Fl-2014 din il-kwestjoni kienet ġiet indirizzata, id-li jiġi purifikat, Issa jider li bit klimatiku u bil-nixfiet li qed naraw li qed jiżdiedu f'numri f'numru ta' stati membri u l-ispejjeż ukoll ta' dan it-trattament tal-ilma li jinġabar mill-entitajiet lokali. U allura ta' grazzi. Eccellenti u koll għalix eh, dibattitu dwar l-MFF dal-waqt mana u l-Aġenzija ħafna drabi jien l-ewwel Forma tal-PAK. Issa, fin-negozjati jekk ser jiġu simplifikati l-miżuri, forsi imbat taslu konklużjoni illi m'għandux ikun hemm greening dinja hija l ħaġa li għandna ngħidu din hija kwistjoni fejn forsi hemm bżonn illi jkun hemm ukoll ħidma tal-aġenzija ta' kun dwar dan. Grazzi. Grazzi. Hawn kollegi oħra li jixtiequ jieħdu l mikrofonu so many times today, so... Skużawni, ma nafx kemm il-darba fastu l-mikrofonu illum. Mela, mistoqsijiet, mela nixtieq nistieden il-professur Lenani, wieħed minn rappreżentanti tagħna fil-bord ta' ġestjoni tal-Aġenzija biex jindirizzana wkoll għal ftit tindirizzana għal ftit minuti. Dan il-qasam huwa importanti ħafna għal futur hemm ukoll interess miċ ċittadini u mis-settur privat dwar dan. U għal din ir-raġuni hemm bżonn li nikkonsidraw dan bħala xi ħaġa importanti ħafna l-futur. L-Aġenzija qed tagħmel ħidma importanti ħafna u nemmen ukoll illi qed issir ħidma eċċellenti fil-monitoraġġ u l-ġbir tad-data. Dan huwa importanti ħafna li jsir biex tassew nifmu u nżidu l-arfin f'dan il-qasam. Din il-ħidma ta' monitoraġġ taħtieġ bosta riżorsi u mhux ser tnaqqas mill-ħtieġa illi ikolna bosta imsiħba li jitolbu għal iktar ġbir ta' data. Dawnek it-ħassib tiegħi huwa l-Aġenzija kif ser tkun tista u kemm ser tkun tista tara li jkun hemm monitoraġġ u ġbir tad-data u tara li dan tassew qed jiġi attwat għax dan huwa importanti daqs il-monitoraġġ tad-data innifsu fil-futur. U qed jintqalu wkoll li fil-futur se tkunu qed tiffukaw fuq l-approċċ għal governanza dan kif jista' jisseħ bir-riżorsi li għandkom disponibbli. Kif tixtiequ taħdmu fuq din il-ħaġa? Grazzi. Grazzi tassew, professur Jaros Linski, jek joġbok. Senjura President, membri tal-Parlament, kollegi, grazzi tal-istadina, għal din is-sessjoni u nixtieq nuri gratitudni għal fiduċja li qed turu fina u il-fiduċja li qed turu fil-bord tal-EEA. Mela aħna qed nibdew terminu tagħna f'dawn il-ġimgħat u hawnhekk nixtieq nieħu l-opportunità biex nassigurakom li jiena insegwi dan ix-xogħol għal 20 sena mill-viċin u għandi opinjoni pożittiva ħafna ta' din l-istituzzjoni u nifraħ li frilħilkom għal kisbit pass fil-patatu u fil-futur ta' din l-istituzzjoni il-ħidma wkoll li issir barra mill-Ewropa issegwi il-ħidma tal-Aġenzija Ewropea bħala l-indikatur bħala l-standard u l-attitudni Ewropea u s-sinċerità u koll fil-kussjon ta' sostenibilità. Dan nista' nixħata li ħjien għabbażi tal-esperienza tiegħi fil-ġust maquda. Importanti ħafna għalhekk illi nisimgħu li fil-futur l-SDGs jiservu bħala waħda mill-affarijiet fejn li EA tkun qed taħdem fejn tosal għal riżultati u tagħti suġġerimenti. U lest li nservi l parlament Ewropew ukoll bħala fl-irwol tiegħi fil ea u naħdem sabiex inkompli niżviluppa l-EA. Jiena nemmen bisħiħ li s-suċċess tal-perjodu ta' tranzizjoni biex ikun hemm sostenibilità soċjali u reali Ewropea tiddependi mill-appoġġ li tista' tikseb mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent. Dan però jiddependi mill-appoġġ u mill-gwida li tingħata li EA minn għandkom Parlament Ewropew u mill-istituzzjonijiet oħra Ewropej. Grazzi għalek, Senjura President, tal-li tajtni din l-opportunità biex nindirizza, grazzi għal darbohra l-fiduċa tijak u inwedkom li ser servikom b'mod diligenti fil-bord. Grazzi, issa ma nafx hekk hawn xi ħadd minn Diġi tal-Ambjent li jixtieq jieħu il-mikrofonu. Ma jidhirx li huwa l-każ forsi Istaw ħan jieħu l-mistaqsijiet fl-ordni. Li tres u l-ewwel nett eh, fuq il-kwistjoni tal ta' Kopernikus minnaħa ta' s-sur Gerbrandi. Nishtiq rawenet nejt eh, illi eh, rrid nisħaq eh, dwar il-fat li parti kbira minn dan il-budget huwa użat fl-istati membri fl-industrija u fl-istituti ta' xjenza illi l lilna u l-network biex nisfruttaw bisħieħ data miksuba f'dan il-proġett Copernicus biex kopri l-2021-2027 dan jipermettilna li nisfruttaw 10 snin ta' investimenti kif ukoll biex l-Istati membri jagħmlu użu sħiħ ta' din dejf ġdid kif nistgħu nagħmlu monitoraġġ ħafna inqas pis għall-Istati membri ħafna iktar sistemi ta' informazzjoni automatizzati, għana bil-qoddim biex namlu dan. tassew l-għaliex saru investimenti kif għadna ta' madwar 10 snin għedin f'kuntat ma' DJ Grow u kol ma' l-imsiħabba kolla fil-ftan il-proċess fil imkien ma' l-agenzi il-ħidma ta' komu tal-istati membri u naraw il-bekk kull min investa ikollu ritorn xiera fuq l-investiment tiegħu fuq eh, kemm jintużaw ir-rapport il-network EONET tal-EA illi fuq u provdejna formazzjoni l-esperti li qed jagħmlu review ġbidna fe jisu speċi ta' serja ċe. Għadna qed naraw żviluppi, però għadna fil-fażi ta' riċerka fundamentali dan qed isir minħat tal-GRC kif u oħrajn biex naraw naqra kif jista' jkollna sistema ta' verifika u ta' rapportar komuni ħalli bekk eh, nibdew tassew eh, niksbu rizultati wara 2020 dan huwa wieħed mill-test cases eh, għal kollha illi niksbu permezz tal programm Copernicus. Għadna kif għamilna wkoll rapport fu sistemi bazati fu sistema marina ħarisna partikolarment lejn il-biomassa, għad importanti fuq dan nista eh, ma tikon follow-up minn għad ma nidħol fid-dettal, pero prezentement fuq dan il-punt. Eh, fuq il-kwalità tad data għall-istati membri eh, kif nindirizzaw din il-kwestjoni hemm kwalità dawn huma metodi automatizzati, ġifieri għandna algoritmi li jiflu id-data li tkun ġeda rapportata u naraw naqra li u jkun hemm mbagħad eh, sinjali differenti li li jitelaw per esempio red flag. Mbagħad nagħmlu analiżi ta' flussi ta' data ewlenina, u bat namlu speċi ta' klassifika billi natu l-punti, ninkludu eh, il-kwalità ta' data, per eżempju, nqisu wkoll kemm hija floka dik id-data f'dak il-moment preċis, sentri ta' referenza nazzjonali fejn fuq il-punti kollha fejn nistennew data minn naħa tal-istituzzjonijiet ewlenin tal-istati membri jekk hemm data statistika illi fuq naħdmu ma' l-unità nista' nagħmel follow-up bil-qalb kollha. pero fuq din is-sistema nista' niżguralkom il-liva għandna QC, sistema QCQA għal flussi ta' data. Naddu għal dosja fuq l-ilma. Nasab illi meta naraw illi iktar minn 20 miljon Ewropew qed eh, ħabtu wiċċhom ma' problema tal-ilma illi qed eh, ikolla effett fuq saħħithom. Rridu naraw illi naħdmu fuq eh, inqas li hemm fil-fażi ta' implementazzjoni mhux biss f'termini ta' direttivi u ta' regolamenti fuq il-kwalità tal-ilma ma wkoll fuq dawk li huma xpruni li xpruni ewlenin għal tniġġis tniġġis ta' kull xorta li jista' jispeċċa jeffettwa l-kwalità tal-ilma u nafu li dan huwa fenomenu f'bosta partijiet tal-Ewropa għanna dan permessa ta' direttiva għall-ilma maħsub għax-xorb, kif ukoll għal dak fuq trattament tal-ilma u fuq permess ta' inizjattivi oħra. Nistanti jkun follow-up konkret u niprovdilkom iktar informazzjoni fuq dan, fuq l-użu mill-ġdid tal-ilma meta marbut ma' tibdil klimatiku f'kol ma' nixfiet, aħna nirrapportaw fuq id-jufijiet u l-effetti negativi tal-tibdil klimatiku għanna per eżempju mekanizmi ta' tweġiba jena għarreġu mediterranju dawk li jaħsbu li dawn il-fazijiet ta' nixfa hija kwistjoni u ma' kwistjoni serja ta' sew jisu li din kun kussjoni sew kbira meta wieħed iqis il-flussi tal-ilma fil baċina tal-ilma li l ilma binija kwistjoni mhux biss s-saħħa imma l-bidja, t-turizmu, għal-housing u l-kwistjonijiet kollha li jistgħu jiġu affettwati minħabba il-fatt minħabba dan il-fenomenu ta' ta' nixfad. Fuq dan ukoll nista' ngħaddilkom iktar informazzjoni fuq ir-rabta ma' riforma tal- pak ta' tnedija tal-stakeholders. Aħna konna waħda mill-aġenziji illi intervenejna jena tajt wieħed mill-diskorsi ta' introduzzjoni. Kif inqisu aħna minna ta li nemmen illi meta wieħed ħares lejn il-ġejjieni ta' ambientali dan jitlob illi hemm regolazzjoni kif ukoll il-fatt li l-bidja tkun tuħu direzzjoni illi eh, tara illi tilħa il-miri internazzjonali nifissaw jema prezenti tal-bidja u tal-ikel illi tifoka ħafna fuq eh, il-parti eh, tal-bidja u għemmek fejn ħafna mill-flejja se timorru hemm ukoll il-parti li tindirizza l-effetti negattivi fuq is-saħħa tal-bniedem, pereżempju d-diab industrija ta' impatt għandek eh, ġifiri il-trasformazzjoni eh, tal-ikel, mbagħad id-dawk li jitfaw l-ikel fuq eh, mbagħad il-fatt li l-ikel ikun fuq il- tal-punti minkejja illi l-personal naqas zidna li xaħat biex jaħdem fuq l indikatori ekonomiċi biex jifoka partikolarment fuq dal-aspet ta' dossier agrikolu. U għet nħarsu kol lejn l-impat eh, u r-wol tal-ULCF eh, fil-ġejjini. Dikija allura ċertament priorità lina. Nixtieq ngħid ukoll li tassew tinħarsu bil-qudiem għal pożizzjoni tagħhom fil-bord ta' tmexxija ma' wkoll minħabba l-arfien, track record li għandhom, is-CV, żgur li l-ħidma tagħna hija t-tieni parti tal-programm tagħna li titkellem dwar is-sostenibilità u transizzjonijiet f'na drabi iċ-ċifri hemm ukoll il-katina MDIMK u fuq eh, dawn ukoll aħna ħarsu bil-qoddi u għatweġibiet. Grazzi ħafna. That brings us to the next. Tur tal-avjazzjoni għanna mistednin minn Digi Klima u Digi Move. Nishtiq nibda issa dan id-dibattitu billi nadilhom il-kelma stedina tassew kontenti illi għanna dan il-ċans illi niskambjaw ma illi konna dan eh, l-iskambju ta' femmiet fuq dan is-soġġett dan eh, l-iskambju ta' femmiet huwa tassew dan l-ispirtu tal ftej maħħari U ċertament li r-rieda tal-Kummissjoni li tirriferi l-standards u prassi rakkomandati kif ukoll elementi ta' implementazzjoni qed nitkellmu dwar pakketti ta' elementi li jridu implementati, forsi Peter jista' jispandi naqra iktar fuq dan, nitkellmu dwar xaġa li tiġi adottata f'Ġunju fil-Kunsil tal-Ekoli jmiss. U elementi importanti biex korsija tkun operativa. Eventualment ħajkun hemm iktar eh, xogħol jistenni jena wara ġunju ċaġa work in progress kif ngħidu. Eh. Naħseb illi dan iċ-ċans huwa illi tajtuni biex nintervjeni huwa floku biex ngħidilkom naqriktar iktar ikun hemm sistema ta' gvernanza u regoli robusti biex korsija tkun effettiva u kredibli. Kif tafu aħna għandna esperjenza fl-Unjoni Ewropea hemm numru ta' aspetti fl-iskema illi bija U l-Unjoni Ewropea ilha timbotta u tqajjem dan kwistjonijiet, pereżempju f'Montreal, però kif Peter ħaj spjega wkoll dawn in-negozjati huma pjuttost ta' sfida. Dawn il-punti kollha ovvjament ħankun qed nafarwawhom ulterjorment u f'waqtu eh, meta meta naslu fil-moment, eh, għet nitkelmu dwar periodu importanti bħalissa li jiex għana tħejjija għal-konsil tal-ikaw il-Peter. Issa minn diġi move, sur Peter. F'Deċembru ta' sena li għaddiet eh, ħriġna pakket biex l-istati membri kunu jistaw jikkommentaw id-data ta' skadenza l kummenti hija l-5 ta' Marzu. L-Istati Membri jagħmlu ċara li jaċċettaw il-pakket kors jew kalla jkun hemm rinegozjati l li diġà dak li hemm fuq il-mejda kien frott ta' diskussjonijiet twal diffiċli u nafu li l-Ewropa hija żalata fuq numru ta' kwistjonijiet. Il-pożizzjoni Ewropea kif qalet il-kollega minn diġi klima li eh, ikonna regoli b'saħħithom u gvernanza biex fuq talba ta' stati membri oħra, l-istati tagħna hija li jekk eh, il-pakket jinfetaħ miġdijt il-kommenti jridu jkunu diġa imresqa jena nisħaq fuq il-fat fuq l-ideali li ma negozja ġew eh, maqbula sew bejn daw kollha interessati u b'tali mod illi fil-konferenza tal-avjazzjoni ċivili Ewropea jien tintlaħaq pożizzjoni komuni ta' proċedura, ta' trasparenza, ta' proċeduri trasparenti. l-industrija u l-NGO so u kolla abbord dan il-proċess, xfru proċess importanti. Ħajkun hemm mbagħad l-ewwel briefing minn ħada segretarjat fuq il-kummenti, abbażi tal-kummenti illi u sa 13 ta' marzu, il-segretarjat jagħmel taqsira ta' dawn il-kummenti u rakkomandazzjonijiet li s-sat imbagħad jiddeliberaw Bat ikun hemm il-Kummissjoni u l-Grupp Konsultattiv fl-aħħar ta' Ġunju u wara fil-11 u wara fit-tliet ġimgħat ta' wara ta' Ġunju ikun hemm l-Assemblea Ġenerali u jkun hemm is-sabs li jiġu adatati dak l-aħħar ikun l-aħħar fażi ta' dan il-proċess kollu. Nixtieq ngħid li hemm l-Istati Membri u t-Turkija l-Kunsill tal-Ikaw li huwa kompost b'kollox minn 36 pajis, ġifiri, irtku għanna kemm jista' jkun voti, u nippruvaw nipperswadu l-oħrajn apart il-voti li nistgħu niksbu eh, Nħatana jekk nassumu li l-pakket jaddi fil-Konsill tal-Ikaw ta' Ġunju imbagħad jindbat l-istati eh, biex jaċċettaw jew nkella jiġdu l-standards jew nkella l-press rekomendati s-sarps għal-korsija u f'dak l-istadju mbagħad l-istati jistgħu res u emendi. Dan huwa l proċess li aħna għandna s-sarps. Hemm 73 istat elenkati fil-sejt tal-ikaw illi qalu li rixti u jissieħbu f'stema korsija. Fos dawk li sjabu l-axħar Botswana u l-Ġamajka. Jiena u l-kollegi nibqaw eh, disponibli għal kwalsi għam mistoqsijiet eh, li jistajkolkom. Grazzi. Grazzi deġandi żewġ minn nies li jishtu jintervjeni. Issu l-Liza. Someone else wants just to indicate. ta' proposta legislativa fil-Ġermanja kien hemm ukoll il-proposta illi inneħħu jem nitkellmu bosta drabi li aħna nixtiequ li jkollna regoli internazzjonali u naħseb li jagħmel ħafna iktar sens li aħna ngħidu li dan mhux ħajsifu l-livell nazzjonali biss, għalmenu rrid ikun qed japplika wkoll fil-livell internazzjonali silli aħna ngħidu li dan mhux ħajsu fil-livell nazzjonali biss, almenu rritu ikun qed japplika wkoll fil-livell internazzjonali u madwar id-dinja aħna rridu naraw eżattament x'tip ta' effetti għandu korsja u x'tip ta' effett għandha din risa taxxa fuq il-biljetti tal-ajru u hekk kif rajna kif edna bosta drabi korsi ma tantx edha tagħti valur miżjud illi wasiwi għall-ambjent. U l-ITS Ewropea hija ħafna ħjar kieku iżda laqqas din is-sistema waħda mi biżejjed biex eh, nam innaqsu l-effettività ta' miżuri nazzjonali. Naħseb li din hija xi ħaġa importanti ħafna għal dawk illi interessati li jkollna industrija tal-avjazzjoni kompetittiva. Aħna nixtiequ li nitjiebu iktar fuq livell Ewropew u internazzjonali jekk aħna nixtiequ nevitaw distorzjoni tal-kompetizzjoni u fil-passat sfortunatament ma minniġ bizziet aħna ħadna passi ħol u dim anka bir-riforma ġenerali tal-prezzijiet, din hija xi ħaġa li żgur ħajkollha effett. U aħna fil-fatt edna xi ħaġa biċċar il kummissjoni li xtaqna illi il-parteċipazzjoni fl-ITS nixtiequ nżiduha u apparti minn hekk aħna għedna wkoll illi il-miżuri nazzjonali mhumiex bżonn jużi bil-korsi l qasbis qegħdin naslu sawwek u naħseb illi hawnhekk maħniex qegħdin nistennew wis minnħa tal-korsja wkoll anke fuq li its tagħna illi nistgħu neħwa hawnhekk issa għandna mistoqsija konkreta nixtieq nsaqsu. Fuq livell kontroversjali ħafna ħna din naraw jekk f'dawn l-offsets li qed niddiskutu anka eh, il-pjanti u s-siġar xed ikollhom rwol importanti. Jiena naħseb mir-rappreżentanti ta' l-avjazzjoni qegħdin naraw illi fl-aħħar mill-aħħar hemm dawk li għandhom nisma' u l-kumpaniji stess illi ħajkollhom Eh, ħafna oġġezzjonijiet jekk aħna ħansemmu wkoll is-siġaru is-siġar Danka fil-kuntest tal-ikaw dawn l-aħħar eh, ftit laqat tal-kop saħna rajna illi din hija xi ħaġa importanti ħafna għal korsja u aħna rajna illi sibna wkoll ċertu affarijiet pożittivi naħseb li l-airlines il-kumpanija wkoll nixtieq nkun naf xi ħaġa. Jina smajt kemm hija xi ħaġa diffiċli iva l-Kummissjoni eh, mhix qiegħda f'pożizzjoni illi nistgħu ngħidu għaliha żgur. Iżda fl-aħħar mill-aħħar naħseb li l-Parlament Ewropew anka meta intemmu dan il-perjodu rridu nerġu l-ambjent. Minix konvent u naħseb li matul negozjati verament ħajħarġ mod kritiku ħafna fuq din il-proposta. Grazzi ħafna l-Nirevil Eichhout. Grazzi reġ minn abbozzi tal-Kommissjoni li l-Kommissjoni qalet lill-Airbus illi jistgħu jivviliġi hekk fil-Parlament Ewropew minħabba li aħna is-sabs qed nitalmu dwarhom iktar minn abbozzi li joħorġu Bas forsi aħjar tgħidu lilna l-Parlament Ewropew x'qed tinnegozjaw naħseb li l-Kummissjoni Ewropea tkun ċara u jekk qed tingħata aktar preferenza aħna iżolati iżda jiddispeċini ngħidilkom li jidir li illi l-Ewropa hija rappreżentat tajjeb ħafna iżda mhijiex kapaċi il ta' implementazzjoni li aħna nistennew illi ħan niġbru minnaħat tal-Kommissjoni Ewropea. Jiena nistenna minnaħat tal-Kommissjoni li fuq il-livell Ewropew ħajkun verament livell Ewropew biex namlu tajjeb għal din is-sara li qed issir minħabba li aħna bħala kol-leġizlatur ħankomplu nsegu dak li qed jiġri mill-qisjonijiet mill-settur tal-avjazzjoni din hija xi ħaġa li tħassibna ħafna grazzi. Okay. <laughs> Is anyone else willing to <laughs> speak after Mr. Takeout? <laughs> I'm joking. Mr. Line. Mr. Line. I don't know whether Buzz Eichhout has read my briefing. Passur Eichhout, verament imħazbin aħna wkoll fuq ir wall li kellhom l-erbas fin-negozjati, kienu kontattjati mill-prenza. Aħna nistgħu nitkellmu fuq eh, dokumenti li mhux suppost kienu mux għed nistabilixxu wkoll eh, għanijiet eh, għas-settur. allora Peter Lise qiegħed jitkellem fuq ja, Allura skont il-liġi tagħna aħna marbutin f'dawn il-kriterji. Grazzi. Grazzi ħafna sal-Onorevoli Demis Marker. Grazzi ħafna jekk tippermettur nixtieq nitkellem f'isem il-kollega Judy Gerling li ma tistax tkun hawnhekk iżda li kienet rapporter għal-revizjoni ta' direttiva tal-ITS illi edha tqis l-organizzazzjonijiet tal-avjazzjoni ċivili il-korsja. Il-mistoqsija ta' sinjuru jekk ma jkunx hemm rispett tal-liġijiet, mingħajr ma jkun hemm mekkaniżmu ta' implementazzjoni tajba u koll. Naħseb li jkun aħjar jekk is-sarbs jitolbu jkunu bbażati iktar fuq Eh, krediti fl-28 tal rika tal-avjazzjoni. Kummissjoni għandha impenn li tadotta dawn dispożizzjonijiet tal-MRV b'mod il- Grazzi ħafna, l-Revel Gerbrandi. Grazzi ħafna, Sir New President, grazzi rappresentanti tal-Kummissjoni tal jedina għedin hawnhekk. Mela l-ewwel qabel kollox, Nishtinna jkun diffiċli ħafna li nġirdu aħna kontra l-emissjonijiet ta' CO2. Aħna nafu li s-settur tal-avjazzjoni huwa propju wieħed minn dawk is-setturi li ħajkollu bżonn. U biex tieħu bis-serjetà l-ġidu kontra l bitla tal-klima, dan kien l-ewwel kumment ġenerali min-naħa tiegħi fuq dan is-suġġett. Tieni kumment huwa li s-settur tal-avja kummenti li ħarġu bizbal, mod sigrit, ma taħsbux li huwa ta' skandlu li xi ħaġa li hija verament importanti għall pjaneta kollha miex qed tkun ġa qed dan il-kliem jiena ħsibt li din dan l-ambjant kien seta' jkun hemm kabbir neutrali U jina naħseb li minn dakinhar law kull ġimgħa li għaddiet dak li jkun hemm bidliet għal bozzi illi ntbatu b'mod sigriet. Iżda, madana kollu jina eżempju. Dan kollu huwa diffiċli illi allura jagħmilna diffiċli biex nifhmu għalfejn l-Unjoni Ewropea ta' taqta' qalba bħal sent Ir-riżoluzzjoni tal-Assembleja Ġenerali tal ikao ħadd kompli tissielet biex is-saħħa li element li xtaqt li intom kommentaw dwar u għaparti minn hekk fuq il-livell iktar strateġiku pajjiżi par Russja u l-Brażil qalu illi mhumiex kos bejn dawk illi lesti li jipparteġbaw ġifir forsi tista' tikkummenta wkoll fuq dan ħalli tgħidilna għalfejn dan għadu possibbli. Grazzi ħafna tal-kummenti kommissjoni issa biex tista' tikkonkludi jiena nixtieq ngħid li għet inħossni jisni għedha fil-Kumitat Libe fejn qed inħossu dan l-ispirtu ta' rivoluzzjoni iżda qegħdin fil-Kumitat Ambjentali. Il-Kummissjoni fidejkom nixtiequ kull naf jekk tistgħux tagħmlu iktar sfort. Forsi tistgħu tiġbu l-mistoqsijiet Iva, ħa niprofa wieġeb dawn mistoqsijiet imbagħad il-kollega tkun ikun jista' jżid ċertu affarijiet li huma importanti għal diġi klima b'mod partikolari. Mela, is-sur Lise saqsa l mistoqsija fuq l-offsets b'mod partikolari u jekk il siġar jistawx ikunu eligibli jekk il-proġett ta' foresterija jistawx ikunu eligibli. l approċċ tal-korsja mhuwiex illi aħna ma jkollniex kriterji elenkati u f'wieħed minn dawn il-kriterji huwa marbut ma' tnaqqis li qegħdin isiru kriterju ieħor huwa ta' metodu sod għal kalkolu tal-metodu. Jiena naħseb illi l-approċċ tal-ikaw ma kienx wieħed li eskluda ċertu kategoriji ta' proġetti ma kienx hemm lissi negattivi kif aħna kellna fl-Ewropa fejn aħna għazirna li ma nippermettux li jkun hemm ċertu offsets li jitflu fl-ITS pereżempju, iżda dan kollu jorbot ukoll mal-kriterji tal-eliġibilità għal dawn l-offsets u naħseb li dawn il-kriterji wkoll ħaj japplikaw għal programmi kollha li jipproduċu dawn l-offsets. Jekk il-kriterji u kunu rispettati dawn il-proġetti, ħajkunu permessi ġifir maħniċ għedin neskludu aħna b'mod espliċitu il-proġetti ta' foresti, iżda għanna u koll talba biex dawn il-proġetti jisiru iktar permanenti u naturalment għet naraw li jem rabta bej dawn it-tnejn. Is-sur Eichhout, l-ewwel qabel kollox, tkellem fuq il-kwistjoni tal-standards ta' CO2 li mhux fuq il-kors jazda qegħdin nitkellmu fuq il-klima u għanna sabs fuq il- co 2 tal-avjazzjoni u s-surajka u tkellem fuq il-negozjati li aħna kellna mal-erba su anka ma' numru ta' partijiet interessati oħrajn fuq l-elaborazzjoni ta' dan l-standard. Aħna naturalment u bla dubju ta' xejn ma' nix għalfejn noqogħdu inħamru wiċna meta ngħidu li aħna lessi li ninegozjaw ma' kulħadd u l-Airbus huwa l-ikbar produttur ta' eh, aeroplani fl-Ewropa u aħna dejjem irridu nieħdu deċiżjoni informata fil-kontest tal-ikaw naħseb li jagħmel ħafna sens li aħna nkellmu l partijiet interessati ħalli nkunu nafu x'nu possibbli fuq il livell tekniku. Iżda nixtiew kollu n-informaw lill-Kummissjani. Aħna biex inwieġbu lill-mistoqsija tas Sir Leonards biex naraw jekk ir-red lines kienux irrispettati jew le, jiena naħseb li l-Kummissjoni biex qed il-segwi l-istruzzjonijiet, iżda edha tinforma li nifissa naħseb li ktar ħaġa importanti hija li aħna nixtiequ li jkun hemm konsultazzjoni sieħa mal-partijiet interessati u fl istessin nixtiequ li jkun hemm iktar trasparenza fl ikaw u fil-proġetti tal ikaw Dawn huma affarijiet illi anka jorbtu mal-proġetti tas-Sur Gerbrandi. Mela l-ewwel fu fuq sabsu fuq korsja aħna nafu li dawn dbatu minn stati membri għall-oħrajn l-Kummissjoni Ewropea ma kienx indirizzata, jien mhux qed niskuża lil nfusna u nipprova niddefendina li aħna maqsam li xmawkom. Aħna kellna kopja msda aħna maħniex stat membru Iva din hija xi ħaġa li tpoġġina f'pożizzjoni żvantaġġuża, iżda aħna naċċettawha din il-ħaġa u allura qegħdin nippruvaw nagħmlu minn kollox biex nikkoordinaw ma' dawk l-istati membri illi naturalment qegħdin jinnegozjaw magħna f'Montreal. Aħna għandna l-intenzjoni li għal grupp ta' ħidma li jmiss. Aħna nixtiequ illi nresqu dokument għal iktar trasparenza. Aħna fil-fatt ressaqna wkoll dokumenti oħrajn brabta ma dak illi għandna. Ista ma sibx li hija fidejna illi aħna noħorġu b'dawn dispożizzjonijiet ta' kontra ta' kontra nuqqas ta' trasparenza, aħna nixtiequ illi nkunu iktar miftuħin iva fil-ġejjini. Xi ħaġa oħra fuq dak illi intqal missur Eichhout. Mela, wieħed minn dawn l-affarijiet li qegħdin ngħidu huwa Il-pakket ta' korsja iva nafu illi nistgħu naċċettaw dan il-proġett kif inhu, iżda aħna rridu naraw illi forsi nistgħu nibatu din. traw ngħidu għara aħna din xi U iżda meta l-affarijiet jerġgħu jinfettu iktar ma ikunu diskussi iktar ħajkun diffiċli illi aħna ikonna iktar integrità ġifieri hemm ċerti perikli marbuti ma' dan. U aħna nistgħu nitkellmu wkoll fuq ċertu affarijiet li jistgħu jsaħħu l-integrità inkluż iktar dettalji fuq l-operaturi. Iżda ejja nkunu onesti minħabba li ħajkun hemm forzi u kol illi ma jixtiequx forsi li kunem iktar trasparenza jew iktar integrità ambjentali u din hija xi ħaġa li aħna qegħdin ħabtuġna eh, magħha. Ġifieri l-istrateġija tagħna hija li b'mod proattiv aħna nimmarkaw il-mod ta' kif nistgħu nagħmlu dan. Iżda naħseb illi ninsabu fl-aħħar stadji korsja eh, inna niddiskutuh u bdejna neddiskutu dan kollu f'assembleja fejn ħafna minnkom kienu preżenti. Ix-xogħol ta' dettal diġà sar, ma sibx li hemm għalfejn indumu iktar biex insaħħu iktar dan kollu. Irridu naraw illi ma jkunx iktar dajjef iżda. Kien hemm bosta kriterji li tneħħew mill-abbozz ta' pakkett bejn dak li jedna f'Settembru u il-Kunsil ta' Novembru. Fejn kena dal-periodu ta' konsultazzjoni, sadattant kena id-neħija ta' dawn kriterji ta' sostenibilità u kienem sfida partikolari u koll. Aħna Il-puntana kien li aħna neħejna dan kollu li kien fadal u aħna u koll neħejna u koll fatt li il-kriterji l-oħrajn komplu naħdmu fuqhom fuq il-kejp e, e, u aħna u koll fid-deċiżjoni tal-Kunsill stabilixxejna il-kriterji l-oħrajn jistgħu jkunu integrati mill-ġdid fit-tmiem il fazi pilota illi ħatkun sa sena 2023 issa ftakru illi tant verament hemm ftit kwantitajiet ta' biofuels li qegħdin jintużaw fl-avjazzjoni. Jiġifieri aħna ma, ma dan l-iżvantaġġ, aħna sebna li dan kien żvantaġġ Novembru zda. Konna nitkellmu fuq proċess li kien ħajindirizza numru ta' Eh, kwistjonijiet differenti, varjabbli, konna din inkludu wkoll elementi li kopru il-gassijiet ta' fett serra u aħna qegħdin naraw li jista' jkollna wkoll possibilità ta' kriterji ta' eliġibilità li reġaw jkunu introdotti. Xejn minn dan ma kien faċli u eh, kif qal is-sur Gerbrandi, per il-Brażil qed ikun verament hija attiv mikel mhumiex fil-korsja li regoli tal-likaw huma tali illi jippermettulhom illi huma ikollhom l-opportunità li semmaw leħinhom u sfortunatament biex tivvota inti ma m'għandekx bil-fors tivvolontarja li tibda mill-bidunet. Ġifieri iva huma għandhom il-possibilità li semmaw leħinhom U aħna jiddispeċina ħafna mħabba l-fatt li huwa mhux qed biħġarhom u b'mod volontarju jissuġġerixxu illi jipparteċipaw iż-żaħda nixtiequ illi ninnegozjaw kif nistaw. U u l-Ewropej għalu li ħajapplikaw il-korsi mill bidunet u ma' għedin u koll biex aħna nużaw dan fl-argument tagħna aħna qegħdin insemmu ħinna issa, iżda ma nistgħux niddettaw ir-riżultati. Issa dwar il-punt tas-sur Demes Maker fuq in-nuqqas ta' rispett fuq natura tas-sabs, jekk inti ma tapplikax is-sabs tittara x'inhija differenza u jekk m'intix ħat applika dan is-sab, kien jista' jkun hemm stati membri oħrajn li jieħdu meħżuri kontri, ġifieri jistgħu jkunu din tista' tkun miżura riskjuża, iżda bażikament dawn huma l-istrumenti legali li aħna għandna dispożizzjoni tagħna. Jekk li kaw tixtiequ li tagħmel xi ħaġa, dan huwa l-mod ta' kif aħna ħanamlu dan kollu, mhix ħajkun hemm konvenzjoni dedikata fuq is-suġġett tal-korsja, ftakru illi għandna numru ta' Eh, subs li huma marbutin mal eh, sigurtà standards ta' CO2 ma naħsibx li dawn huma kwistjonijiet mhux daqshekk importanti. Il-konsegwenzi tan nuqqas tal-implementazzjoni tas-sab saħna nafu li l-Istati membri jistgħu jieħdu azzjoni biex jeskludukom billi tieħdu azzjoni huma għandhom permess illi jagħmlu hekk jekk intom tapplikaw is sab iżda m'għandhomx permess jekk ma japplikawhomx. So I can only finish I think by saying the EU is and the European Nikkonkludi billi ngħid illi qed issir ħidma sfiqa biex inżommu l-integrità ambjentali. L-affarijiet li mandirizzajċ bħal l-implementazzjoni, per eżempju, nħallif lejn il-kollega biex iwieġeb għalihom. Aħna qed ninnegozjaw l-implementazzjoni ta' Korsja u kulħadd se jkollu għajneħ fuq l-Ewropa, fuq l-Unjoni Ewropea. Għax jekk mhux se nimplementaw għamela se jkun hemm inqas eh, lok inqas ċans li ħadd ieħor jagħmilha. Nixtieq nikkommenta fuq xi punti li tqajmu matul din is-sessjoni. Il-krediti tal-foresti. Il-proċess issa kif se jkun din hija kwistjoni wkoll li jkollna pożizzjoni fl-Unjoni Ewropea kif jaf kulħadd dan mhuwiex permess f'kuntest Ewropew. Bħalissa fil-IKO fil-aspett implementazzjoni ġifri stadju differenti għandna kriteri ġenerali dwar l-eligibilità tal-units. U għamennu pero li il-mod kif se jiġu applikati dawn il-kriterji ser tkun ukoll deċiżjoni tal-Kunsill IKO mhux neċessarjament ċar kif se tiġi interpretata wkoll minn dawk li għandhom seta' jieħdu deċiżjoni għadha mhix ċara. U għacċar ukoll illi fil diskussjonijiet li huma għaddejjin bħalissa bosta imsieħba li edin jitolbu li jkunu permissibli dawn il-krediti permezz ta' skemi pubbliċi jew skemi volontarji. Dan huwa parti minn dak li qed jiġi ippreżentat. Il-forestrija lek hemmhekk biex tibqa dawn id-diskussjonijiet kolli ngħid din hija xi ħaġa li għandna nżommu f'moħħna. Issa il-proċess min qed jieħu deċiżjonijiet u il-fatt li se jkun involut il-Kunsill IKEA. Okay l-Assembleja li hija riflessa fir-riżoluzzjoni, jiġifieri l-kwistjoni ta' double counting. Bħalissa din hija xi ħaġa li qed titqajjem f'elementi ta' implementazzjoni iżda mhix xi ħaġa solvuta. Nafu kemm dan huwa importanti.